ħafna ninsabu f'solidarjetà sħiħa ma' ċittadini ċeki li suppost bħal stati membri jew ċittadini membri oħra tal-Unjoni Ewropea għandhom ikollhom il-possibilità biex jitlu l-Kanada minar l-ħtiġa tal-viża. Dikjerazzjoni numru 2 fil-11 ta' frar Marzu, skużawni, aħna niċċelebraw il- ġurnata Ewropea għal vittmi tat terrorizmu fl-2004 attakki terroristiċi qatlu ħafna nies ġewwa l-istazzjon ta' Madrid. 16 xahar wara 52 persuna fl-Ingilterra nqatlu. Il-terrorizmu mandu lebda ġustifikazzjoni, lebda attak, lebda terrorist, mandu għat id-dajja fl-ispirtu ta' solidarieta Ewropea u demokrazija. U issa informazzjoni, punt lita. Aħna rċevejna informazzjoni ta' tħassib għaw rigward il-pina tal-mewt għal dak li għandu x'jaqsama l-eżekuzzjoni ta' ħamsa minis li tataw il-pina tal-mewt fit-Tajwan. Il-pina tal-mewt fl-2010 kienet waiver ta' moratorium de facto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 Fit-3 ta' Marzu tal-2011 aħna ċettajna il-abbozza kalendarju għas-sena